deputat tal-Parlament Ewropew. Jina għandi pjaċir nilqa e, delegazzjoni tal-Parlament ka Kanadis fit tribuna eh, e, delegazzjoni ha preseduta mill Il-delegazzjoni ja ha preseduta mill-onorevole David Tilson, President tal assoċjazzjoni Parlamentari Kanada Europa u għam fostom eh, sen senaturi u deputati minn Ontario, Alberta, Quebec, Terranova u Labrador u anki eh, il-British Columbia. Dawn edin hawnhekk fi Brussel biex jintaqgħu ma mal-kollegi tad delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal relazzjoniet mal-Parlament Eh, eh, fil-laqa, fil-36 eh, laqa interparlamentari tal-Parlament Ewropew u l-Kanada. Aħna imħasbin ħafna fuq l-avvenimenti traġiċi li laqtu s-sede tal-Parlament Ottawa 22 Ottubru li għadda, nieħu l-okkazjoni biex nesprimi kolidarietà solidarietà u, u ammirazzjoni kbira tal-koraċċu tad-dinjità illi fih bih il-poplu Kanadis eh, għamel reazzjoni tiegħu. Eh, u dim dawn it-teddidiet u importanti li aħna nipproteġġu l-valuri fondamentali ta' soċjetà tagħna kemm fil-Kanada kif ukoll fl-Ewropa. Jiena nittama li din ir-raqqa issaħħaħ iktar ir-rabtiet eh, dewwiema eżistenti bejn iż-żewġ parlamenti. grazie. Passiamo ora alle votazioni. Issa ngħaddu għal votazzjonijiet. Signora Ayala Sender. Skużani, President. Jiena xtaqt ngħid li aħna kolla għanna nilqaw eh, il probrozetta fuq il-kometa li seħet il bira Dana kien suċess kbir għall-Aġenzija Spazjali Ewropea u għar-riżultat Ewropea u għar-riżultat kbir tal- eh, tal-Aġenzija tal Spazjali u tal industria Ewropea. Jena naqbel miegħek Sinjura Jela Sender. Eh, u dana najdu anki bħala ex komissarju tal-Espazju. Issa naddu għal rapport Hautala, proposta tal-Kumitat Legali.